Witam Państwa. Rozpoczynamy z 15-minutowym kwadransem. Kolegi, ejo nibdew. Naħseb li stanejna bizzejiet issa, stanejna kwarta, u naħseb issa wasal il-waqt li nibdew. L-aħħar ġurnata din tal-laqa tagħna tal-lum din il-ġimgħa għandna punt importanti ħafna sa fuq l-aġenda brabta mal-Presidenza l-ġdida, l-Presidenza ta' Malta Pero qabel ma nilqa l-Ministru, xtaqt infakkar dwar punt. il bira edna li forsi nistaw b'xi mod imbidlu punti 18 u 19, jiġifieri imbidlu l-ordni. L-ewwel nagħmlu punt 19 u mbagħad nagħmlu 18. Ma nasif li din se tkun ta' problema għax ir-rapporter talab li nagħmlu hekk u naħseb nistgħu nagħmlu din il-bidla. Issa xtaqt nilqa mill-qalb lil Rodrik Galdes, segretarju parlamentari għall-agrikoltura, is-sajt, id-dritti tal-annimali f'Malta. Inti prezenti l-lum biex tippreżenta l-prioritajiet tal-Presidenza tal kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-ewwel nofs ta' sena 2017. Jiena ngħid illi meta tibda l-Presidenza fl-ewwel nofs ta' sena donnu għandek iktar żmien għaliex it-tieni parti tas-sena jinkludi l-vakanzi tas-sajf u tal-miliet u allura jekk tibda fl-ewwel sitt xhur ikollok opportunità taħdem aktar b'intensità. Mela, għal prezidenza ta' Malta naraw li hemm tema ta' riunjoni reunion. U bekk qed nagħmlu referenza għall-Unjoni u għall-Unjoni Ewropea fl-istess waqt. U dana mux eh, xie program leġislattiv, pero huwa filosofija, filosofija u mod ta' kif qed jista' jaħdem. U bekk qegħdin nirkorporaw il-filosofija tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi e, diversità iżda fl-istess mod anki għandna l-laqda u kulħadd trid jirrifletti fuq dawn il-punti. U għabbek nu pjaċiri li qegħdin intom tipproponu din it-tema. U bekk nisimaw l-Ministru li se jippreżenta il-prioritajiet tal-Presidenza tagħkom. Aħna nafu illi għandkom diversi proposti, il-proposta omnibus u l-organic farming, umbat kena trilogu illi diġa sar u nittamaw bekk il-prezenza ta' Malta jirnexxiela tala dan id-dossjar jina nawgura li kull suċċess u anki nawgura suċċess lil kollegi tagħna u anki lil bdiewa tagħna. Umbat għanna s-setturi individuali u situazzjonijiet emmek partikolari tal-aħħar kena smih fil-Kumitat Task Force Speċjali għas swi u konsidrajna u koll il-fatturi esterni li u koll qegħdin dejjem isiru aktar u aktar importanti għall-agrikoltura Ewropea. F'dejmit reġjonali hemmhekk ukoll hemm ħafna xogħol xi jsir, però nittamaw illi dalwaqt naraw ukoll approċ ġdid illi wassal għal stabilizzazzjoni fil-qasam. Bekk eh, nittamaw illi tal-waqt sejrin naraw soluzzjoni ġodda meta niġu għal kummerċ internazzjonali. Ministru, bekk mil nil-għawk U bekk nadilek il-kelma. U aħna tasaw kontenti illi dawn is-sitxur li ġejjin ifissru illi aħna se nkunu qegħdin nikkoporaw flimkien ma' Malta fidejk jekk Thank you very much, Mr. Grazie ħafna, Sur President eżis membri tal-Parlament, huwa ta' pjaċira lija li għandi l-opportunità li nindirizzakom illum u nagħmel dan l-iskambju ta' idejat magħkom il-qudiem. Jiena nistenna bil-ħerqa li naħdem għal-Parlament matul il-Presidenza u nieħu l-opportunità biex nifraħlek tal-ħatra mill-ġdid tiegħek bħala President tal-Kumitat. Nifraħ ukoll is-Sur De Castro għal-ħatra tiegħu ta' Viċi President. Issa naqleb għal-Malti. L-aħħar 60 sena L-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, prosperità, żviluppu paċi. Din il-kisba kbira kienet riżultat tal-viżjoni tal-pionieri tal-proġett Ewropew. Fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u kemm nistgħux naħdmu flimkien. Fis-60 anniversarju tal-proġett Ewropew imislilna Malta li żar stat membru il-privileġġ u l-opportunità li nippresjedu l-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih irridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena. Il-koll għandna dmir li nipproteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett li ċ-ċittadini tagħna benefiċċji li xikultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu l qudiem L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni Ewropea u rew b'mod ċar il-bżonn li l-Unjoni tkun aktar viċin il-popli tagħha li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħha li jagħtuhom iċ-ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet u jirnexxu fihom. L-avvenimenti politiċi li esperjanzajna is-sena l-oħra ħallew marka fuqna lkoll Il-bżonn ta' riforma qatt ma kien daqshekk urġenti u lajta biex ikunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. L-avvenimenti tas-sena l-oħra ċaqilqu wkoll il-pedamenti tal-proġett Ewropew kif nafuh. Malta determinata li tagħti l-kontribut validu tagħha għall proġett Ewropew. Naspiraw li matul il-Presidenza permezz tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma tagħkom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Nafu li sitt xhur huwa perjodu qasir ħafna. Filwaqt li ninsabu ambizzjużi li nikkontribwixxu biex immexxu l-proġetti il qudiem u nagħmluh aktar kredibbli qegħdin inkunu aktar realistiċi. Nafu x'inhuma limitazzjonijiet tagħna iżda nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna. Qegħdin immorru quddiem id-delegazzjoni l-oħra fil-Kunsill bħala interlokutur onest mingħajr aġenda moħbija u mingħajr prezenzjonijiet. L-istess mod se nkunu qed naħdmu mal-Parlament Ewropew fir spiritu ta' kollaborazzjoni u onestà. Il-fatt li għandna prim Ministru tagħna, id-Deputat Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni li kollha servew bħala membri tal-Parlament Ewropew iwassal bi żgur nifmu l-importanza li għandu l-Parlament Ewropew u li jintkom ir-rappreżentanti diretti taċ ċittadini Ewropej u li tridu tilleġislaw fl-interess tagħhom ilkoll. Ninsabu kburin li qed nassumu l-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea f'propju f'dan il-moment. Il-prinċipju ewlieni li se jgwida l-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li jġib liċ ċittadin Ewropew iktar viċin xulxin bħala konsumaturi bħala nies li joħolqu l-ġid bħala stakeholders. U propju għalhekk li identifikajna is-sitt prioritajiet tal-immigrazzjoni, is-sigurtà, is-suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi. Għaliex ġenwinament nemlu li l-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema'. Ma nħoss li għandi nidħol f'kull priorità' b'mod individwali. Għal daqstan bil-permess tiegħek, Sur Skjerski, għan nitkellem fuq il-programm ta' ħidma fl-oqsma il-kumitat tagħkom jiddiskuti u jaħdem fuqom. fuqhom. kun qed nagħmel din il-preżentazzjoni bl-Ingliż. Illum jiena nifoka fuq tliet suġġetti importanti għal preżenza tagħna l-sfidi fil-qasam tal-ilma għall agrikoltura tħejjija ta' emerġenza għas saħħa tal-pjanti u l-annimali u resistenza antimikrobika. Umbat se nidħol f'suġġetti speċifiċi li se jkunu importanti fil-preżenza tagħna u aħna se nkunu qegħdin negozjaw mal-Parlament fuq numru ta' punti. First topic. L-ewwel suġġett Mela, dan l-aħħar l-Istati membri ġew mill-quta minn avvenimenti ta' temp estremi u anki xejrit ta' xita illi qegħdin jinbidlu u minħabba l-interdependenza tal-klima u l-agrikoltura mit preżenza tagħna se taħdem biex tesplora dejat kif nistgħu nadattaw għal reġimi li qegħdin jinbidlu tal-klima u dana se jinkiseb permezz ta' sim tal-aqwa prassi u anki attenzjoni għal riċerka u innovazzjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-ilma. Nafu li għanna situazzjoni fejn stati membri fil-naħa ta' nofsinar pal pajjiżi edin jiffaċċaw temperaturi dejjem eh, jizdidu bidliet fi xejriet ta' temp eh, nixfa Fil-waqt li fin-naħa ta' fuq qegħdin naraw stati membri illi qegħdin ibatu minn intensità ta' xita anki f'termini ta' tul u frekwenzi. U allura bekk għandna wkoll il-laqa ministerjali informali li sessir Malta bejn il-21 u 23 ta' Mejju hemmhekk nixtiequ niffukaw fuq l-aqwa prassi u l-għana hawnhekk se jkun li niżviluppaw settur agrikolu Ewropew aktar reżiljenti. Issa suġġett ieħor tajja għall-emerġenza fil-qasam tas saħħa tal-pjantu l-annimali. Aħna impenjati li naċċertaw il-Unjoni Ewropea tkompli ttejjeb il-mod kif twieġeb situazzjonijiet ta' emerġenza meta jkollna tfaqqih ta' mart bħal l-influenza eh, tal-tjur u anki il-deni Afrikan tal-CS u nafu illi mbagħad dawna il-mart ikollhom konsekwenzi fuq is-setturi tagħna. Bekk il-preżenza tagħna għażlet it-tħejja ta' emerġenza bħala priorità orizzontali għas-setturi tal-saħħa tal-annimali u tal-pjanti u fil-Kunsill il-preżenza tagħna se tistieden il-uffiċjali fitosanitarji u il-veterinari tal-livell biex bekk huma jirriflettu fuq dawn il-punti fil-dawl ta' rħejja għall-emerġenza u anki meta jħejju ruhom għatħol fis-seħ tal-qafas leġislattiv fuq dan il-qasam. Aħna u koll inħossu li nistaw natu kontribuzzjoni b'saħħita għal-bidla tal-Ewropa lejn aktar reżiljenza fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti. Ir-resistenza antimikrobika u jew suġġett ieħor li xtaqt nindirizza llum għaliex ukoll din hija priorità l-Presidenza tagħna. Aħna narfu li l-Presidenza issa waslet f'punt importanti fid-diskussjonijiet Ewropej u internazzjonali biex nindirizzaw ir-riskju ewlieni ta' infezzjonijiet illi huma resistenti għal antibiotiċi u anki teddida illi waslu għal produzzjoni alimentari u s-saħħa tal-bniedem. L-Unjoni qed ħejjiruha biex iġġedded l-impenn tagħha billi tmexxi fuq din il-kwistjoni u dana permezz ta' pjan ta' azzjoni riveduta dwar din ir-resistenza sal-aħħar ta' preżenza tagħna. Aħna se nibnu fuq il-konklużjoni tal-Kunsill dwar din ir-resistenza dotati f'Ġunju tal-2016 u pekk naċċertaw li l-Kunsill jibqa' attiv f'dan il-qasam il-fajls leġislattivi dwar l-alf medikat u anki prodotti medicinali veterinari huma wkoll fajls importanti f'dan il-kuntest. U bekk qegħdin nagħtu l kunsill eh, il-priorità fin-negozjati tagħhom biex bekk ikonna wkoll progress konkret fuq fajls bħal dawn. Sinjuri, minkejja eh, l-sfidi illi s-settur agrikolu faċċa f'dawn l-aħħar xhur, Edin naraw l-ewel sinjali ta' titjib fis-swieq agrikoli dan l-aħħar u minkejja din il-bidla li ġiet reġistrata, il-presidenza tagħna xorta se tagħmel monitoraċ tas-sitwazzjoni biex bekk naraw kif nistgħu kol nimxu l qudiem B'rabta mal-proposta tal-organic farming, il-presidenza ta' Malta se tibni fuq ix-xogħol ta' valur illi sar diġà minn Slovakkja u l-Olanda tal-imsieħba tagħna fit-trio. L-agrikoltura organika wkoll taqdi Su nitċa importanti ħafna biex bekk ikonna kontribuzzjoni u koll għal diversifikazzjoni illi trendi għal bdiewa tagħna Ewropej. U bekk huwa importanti li dan is-settur ikun appoġġjat minn qafas b'saħħtu stabbli legali. U jina naħseb li intom taqblu miegħi illi bħalissa aħna ninsabu f'sitwazzjoni kritika u deċiżiva. Pala President tal-Kunsil Agrifix, jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex inwiet illi il preżenza tagħna għandha kum ukoll impenn illi tieħu wkoll fideja il-xogħol illi għamlu il-presidenzi ta' qabilna. U bekk se naħdmu mill-qrib mal istati membri kollha biex ikollna proċess inklusiv u bekk insibu soluzzjonijiet fattibbli għal l-istaġnar li għandna fin-negozjati. Se jkollna wkoll diskussjonijiet b'rabta mal-proposta Omnibus u se nkunu qegħdin naħdmu biex nagħmlu progress fuq fajn bħal dan. L-intenzjoni hija li nippreżentaw testa kompromess dwar dispożizzjoni drabta ma' l-agrikoltura fil-Kunsill ta' April Agrifish. Jiena nemmen li bekk ikonna simplifikazzjoni għal-bdiewa li hija tant meħtieġa. Fid-dawl tal-Aġenda Internazzjonali tal-Kummerċ, aġenda ambizzjuża, huwa importanti li l-Ministri tagħna jiġu aġġornati dwar x'qed jiġri fin-negozjati tal-kummerċ biex bekk naċċertaw illi sensitivitajiet agrikoli qegħdin ukoll jitħarsu. Jina bdejt diġa il-ħidma tiegħi f'dan il-qasam u nhar tnejn fl-aħħar kunsil agrafix aħna tajna il-Ministri l-opportunità li jesprimu ruhom fuq suġġett bħal dan. Bħala Presidenza aħna nixtiequ kol eh, nkomplu diskussjonijiet dwar il-ġejjini tal-kap. Jina nemmen li issa wasal il-waqt illi ninġabru flimkien biex bekk inkunu nistaw u kol infasslu direzzjoni tal-ġejjini ta' din il-politika. Fil-ġejjien il-politika trid taċċerta li ż-żoni rurali jibqgħu attrajenti għaċ-ċittadini biex huma jibqgħu hemmhekk u jaħdmu hemmhekk u anki nagħtu ħafna attenzjoni għal żieda ta' reżiljenza fis-settur agrikola u anki biex naraw li s-settur jibqa' kompetittiv. U biex dan jseħ, jiena nemmen illi l-bdiewa Ewropej iridu jitpoġġew fil-qofol ta' din il-politika. Il-benessri tal-annimali, hawnhekk aħna nifmu l-bżonn illi intejbu il-benessri tal-annimali fl-Unjoni Ewropea, mod partikolari billi inseħħu l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni attwali biex bekk inħeġġu l-iskambju tal-aqwa prassi bejn l-Istati membri. Il-Presidenza tagħna se tappoġġa il-pjattaforma tal-Unjoni Ewropea għal-benessri tal-annimali li ġiet imħabbra dan l-aħħar għaliex bekk eh, konna appoġġ għall-inizjattivi ta' benessri tal-annimali bħala mesta ta' forum għal dialogu ma' dawk involuti fuq livell Ewropew. Għal dak nġu xaqsam il-foresti, aħna se nippromovu wkoll ġestjoni sostenibbli u il-kummerċ njam prodott legalment fuq livell internazzjonali fit-ħejjiet għatnax il-sessjoni tal-forum tal-foresti ta' Nazzjoni Uniti, aħna se nisiltu biex bekk ikonna pożizzjoni bilanċata tal-Unjoni illi tirrifletti it-tmexxija tal-Unjoni fid-dialogu globali biex innaqsu d-deforestazzjoni u bekk ikonna ġestjoni sostenibli. Biex nikkonkludi, Jiena nixtieq naħdem magħkom biex aħna niksbu progress fuq dawn il-kwistjonijiet li għadni kif Dawn huma kwistjonijiet illi għandhom impatt fuq is-settur tagħna u skont il-prioritajiet tagħna ta' presidenza qegħdin iwaslu biex il-politika agrikola tersa' lejn il-bdiewa l-komunitajiet u naħseb illi l-kooperazzjoni ma'kom hija xi ħaġa essenzjali biex niksbu dana kollu. Grazzi lilek eh, lill kumitat u lilek ċer tal-li tajtuni l-opportunità nindirizza il-Kumitat tagħkom. Tura pisuje się w nasze oczekiwania. Dak li inti għad kien importanti ħafna specialment għalina bħala Kumitat tal-Agri natu l-mikrofonu jistal diskussjoni l ewwel koordinaturi nitlob li kollegi jitkelmu fil-qosor un bat wara niftħu id-dibattitu skont il-lista Isur Dess. Grazie. Grazie President. Nishtiq nirin nil-qalb Ministru Malti, grazzi tal-prezenza tijak u tal-prezentazzjoni. Inti il-25 presidenza fil-żmien tiegħi fil-Parlament nittama li f'dawn is siċċur li ġejjin Malta terfa' responsabilità tagħha. Jina ġejt Malta ħafna drabi, sirt nafu sew il-pajjiż u nawgurali kull suċċess Inti tkellim fuq punt importanti ħafna u importanti ħafna għalina il-fatt tal-futur ta' CIP u rridu naħdmu fl-imkien biex nħolġu b'soluzzjonijiet raġonevoli f'dan il-kamp. E, regoli li kun jistaw jipreparawna l-2020 biex il-bdiewa jibqaw fi ċentru tal-ħidma tagħna titkellimt fuq l-ambjent rurali jista' jaħdem biss jekk ikun hemm il-parteċipazzjoni tal-bdiewa. Inkella kollox imut u rridu niżguraw illi l-agrikoltura fl-aħħar tirċevi l-attenzjoni li għandha bżonn uh, fir-reġuni differenti tal-Ewropa. U ma narawx dan l-eżodu mill-żoni rurali nitama li jintkom tamlu progress f'dawn loqsma li jinti indikajt Eh, e anke referenza fuq l-antibiotiċi. Fil-Germania l-użu tal-antibiotiċi fil-agrikoltura nizlu bi 11.4% u rridu nkomplu f'din id-direzzjoni u rridu najdu li din ħidma kella kellha suċċess f'dan. Anki fil-medicina umana l-antibiotiċi però tilajn miex problema biss tal-agrikoltura, ma problema li tirigwarda l-medicina umana. Forsi tista' tagħmel sforzi biex tiżguraw anki li fil-medicina umana eh, ikun hemm dan il-obbligu ta' riportaru ta' accounting bħalma jiġri fl-agrikoltura. Biex bekk inkunu nistgħu naraw tendenzi differenti. Ambak anki l-ġestjoni fuq il-siġar meta nħarsu lejn Brazil rridu nużaw il-linjam bħala materjal ħabib tal-ambjent, però rridu n-organizzaw dan il-materjal. U f'dawn istiċun nawguralek suċess għal presidenza fisem il-grupp politiku tijaj tista' torbot fuq il-protezzjoni fuq il-kooperazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Issa Sur Andrew. Iva, grazzi minna ħatija nishtiq nilqak. Għawnek, ministru. Għet eh, jiprezenta il-Ministeru ma l-Agrikoltura. Jina prezzajt ħafna il-vizjoni tal il-programm ambizzjuż għal dawn is-sitxur li ġejjin li għandna qoddimna. U x-xogħol minnaħa tal-ħubija importanti ħafna. Fis-suġġetti li inti semmejt dik li hija l-klima li hija kwistjoni kbira, aħna nistgħu eh, nintervjenu mhix kwistjoni ġifieri li naraw riżultati fuq żmien qasir, imma fid-daw tal ftejn ta' Pariġi tal-Kop, aħna rridu mod kollettiv inkomplu naħdmu fuq ix-xogħol illi ħadna mpenna lih. Inti semmejt ir-rabta bejn il-fitosanitarju u s-saħħa tal-annimali il-kwistjoni ta' influenza avjarja. Inti taf li fil-fatt taħseb taf li kena dibattitu l-bira fuq taf li dan is-suġġett jolqot ħafna stati membri. U nixtieq nsemmi il-mezzi budġetarji għaliex jekk aħna ħad nippruvaw naqbdu nirradikaw dan mela imma mela, dik kwistjoni tal-flejjes finanzi u fondi. Għandek il-allokazzjoni ta' miljon illi għattinna sanko eh, mus problemat mus jkun bezzejiet biex nirregolaw il-kwistjoni u mux xkejkna il-problema xħafna bdiwa, ħafna territorji għat tlaqtu u jekk mus se naġiċu millu malajr eh, ser eh, tassew jispiċaw f'għada mwera. Jina nixtieq ngħid li t-tlet suġġetti li tisemmejt huma essenzjali. Aħna u u wkoll għandna id-dmir li nirnexxu. Naħseb illi nabdajjim bija b'xi 18 xahar u diġà wisq. U għal dan is-settur agrikolu li qed Inti Vera, meta titkellem dwar is-suq tan-nix, in-nix markets, hija veru jeżgħar relativament ma qed jikber ukoll kull ma jmur u allura rridu nerfaw il-sfidi u naraw li aħna nirnexxu f'dan ir-rigward. Għam erba ħames punti biex eh, għat irridu naħdmu fuqhom flimkien biex nkunu nistgħu naslu għal riżultat tajjeb flimkien. Dan il-semestru l-affarijiet irridu jmexxu l-qoddim eh, għam t tkallmu per esempio fuq Galesso Castro illi għedin jaħdmu fuqu Eh, eh, din eh, jiprovaw jiqarbu kemm jista' jkun lejn il-bidiwa, qed jipprovaw għalhekk jagħmlu semplifikazzjoni u implementazzjoni mħaffa għal xogħol tal-ġejjieni. U allura biex ma ntawwalx il-politika ta' CAP hemmhekk il-korrezzjoni ser tniet konsultazzjoni fid-daw tar riforma ta' CAP. Hemmhekk ukoll importanti illi flimkien nifissaw il-metodu u l-qafas li fuqu ser naħdmu. Biex dan eh, imħabba li sfidi li għanna għal-2020 hija diffiċli għandhom evalwazzjoni tajba ta' CAP li rridu naħdmu flimkien għal-politika agrikola komuni. Ipossew Miller. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ja, Herr Grazie, Präsident. Sur Galdes, Jena u kol nishti nifraħlek mill-fond ta' qalbi. <clears throat> Issa illi intkom edin tiħdu fidejkom il-presidenza f'dan f'moment da' sekk diffiċli mimli sfidi u kwestjonijiet diffiċli. Il-pakket tal-omnibus huwa ambizzjuż ħafna punt hemm punt ċar. Irridu verament naslu għal riżultati E, naraw semplifikazzjoni, nikkontentaw l-istennija biex il-bidwa e, jkunu jistaw japplikaw dak li jiġi deċiż fis-snin li ġejjin. Hemm bżonn e, nimxu u nixbdu kollha f'ħabel wieħed. U l-Parlament lest jikoopera l-ambjent rurali jista' jissopraviva biss jekk ikun hemm il-bidja intelligenti il bidjaja eh, kruċali u għemżon bżonn aħna nwaslu għal rizultati tajba. Jiena nixtieq ukoll nikkummenta fuq il-foresterija. Għanna ħafna foresti fl-Ewropa. Uridu ninkludu anki il propietari privati il-fajl tal-LULU CF u importanti ħafna rridu naraw l-użu tal-materjali li jġeddu l-biomassa. Dawn huma kollha kwistjonijiet li għandhom impatt eżistenzjali fuq il-propietari tal-foresti u rridu nadottaw regoli li jistgħu jiġu fil-fatt eh, adottati fil-prassi. il kummissjoni fl-ewwel ta' frar se tibda konsultazzjoni online fuq il-futur ta' CAP. U din il-konsultazzjoni online hija pjuttost komplikata għax se tkun disponibbli bl-Ingliż biss. Inti fil-Kunsill, fil-Presidenza, tista' ġi pressjoni biex tiżgura illi il-konsultazzjonijiet online jiġu konsultati fit tlet lingwi uffiċjali eh, ta' ħidma ġifiri il franċiż il ġermaniż u l ingliż Eh, dan huwa punt eh, importanti għax inkella ħafna bdewa ma jkunux jistgħu jieħdu sem eh, jekk ikon aktar lingwi ikon hemm iktar bdewa li jkunu jistgħu jinteressaw ruħom. Naf li ma il-ħin għaddej, imma rridu nitkellmu anki fuq il-ġestjoni tal-ilma, rridu nħarsu lejn id dranaġġ u rridu nħarsu lejn it-trattament tal-ilma, riċerka, l-innovazzjoni u nizguraw li kunem progress anki f'dawn l-osma. Grazzi ħafna u nawguralek l-aħjar suċess. Grazzi. Grazzi President, grazzi Ministru tal-prezenza tijak eh, biex titkellem fuq il-prioritajiet tal-presidenza. Jena nħoss li inti semmejt punti importanti ħafna l-impatt fuq il-klima u d-dizastri fil-klima li rajna mħabba l-bidla klimatika dan huwa importanti ħafna u ekku possibbli nixtieq li nimxu l qoddim u nixtieq kek tajdinna daqsxejn iktar fuq kif tiftaħidma ħidma tixtiequ eh, tagħmlu. Il-grupp tana, il-CAP ġdid jista jikontribwixxi biex inaqqas l-effetti tal-tibdil klimatiku. Nishtiq nkun nafu kollek tistax issemmilna Uh, il-pjanijiet fuq il-futur ta' CIP u kif intkom tixtiequ taħdmu. Fuq il-presidenza ta' u bat għandkom xaħġa xtajdu fuq innuqas ta' ugwaljanza illi il-bdew għan-nisa irridu jaffaċċaw specialment dawk illi jaħdmu fil- fil tal-familja Hemm ħafna xogħol li jsir minn naħa tan-nisa fl-irċieset u e, importanti li jkun hemm ugwaljanza u anki ugwaljanza anki fil- proprjetà Grazzi, Sur Hosling, issa. Grazzi ħafna tal-li ġejt e, u nilqak. Għonek, inti tkellimt fuq l-isforzi tijak, kun nawguralek suċess ħafna kwistjonijiet importanti li semmejt Qabel ma nibda, nixtieq nżid aħna tkellimna l-bira fuq dan, il-insaħħu ir-rwol tal-bdiwa fil-katina tal-ikel. uridu nimxu l-qoddim fuq għadin fl-imkien mal-punti l-oħrajn. Meta wieħed is il-prezzijiet u l-pożizzjoni tal-bidwa nistgħu ngħidu li m'hemmx lok għal sodisfazzjon hawnhekk ma nafux jekk din is-tendenza jxed kompli fil-żmien twil, il-prioritajiet li inti għat l-ilma, l-antibiotiċi, dawn huma kollha kwistjonijiet tal-futur li se jkollna nafaċaw. Mhux biss il-ċifri illi huma deċiżivi imma per eżempju meta niġu għall-antibiotiċi, nafu kemm hija ħaġa sensitiva din fl-agrikoltura u meta niġu mbagħad għal tfaqqih ta' ċerti mart, per eżempju, il-deni tal- tal-majali e, nafu kemm huwa importanti. E, rridu niddiskutu anke il-possibilità ta' bidja organika ma nix referu għalija bħala nikja din f'tempi ta' krizi. Eh, dan is-settur kiber ħafna u sors tajjeb ta' tħul fir-reġun tiegħi 12% tal-bdiewa qegħdin eh, jagħmlu l-bidja organika u settur importanti u biex il-kondizjoniet ikunu tajbin irridu nerġaw natu definizjoni għalihom jiena naħseb li naqblu ma xi 20 eh, ma xi 80% tal-prioritajiet tagħkom. Fuq il-bdiewa u l-attakament mal-art tagħhom hemm bżonn eh, nuru interess anki f'dawn is-setturi jridu eh, jrid ikollhom sikurezza fuq il-futur tagħhom dawn il-bdiewa. il bdiewa Għandkom fil-presidenza għandkom il-possibilità illi dawn il-problemi tirsolvuhom inħedġiċkom biex il konsili kun jistajuri din il-flessibilità li għanna bżon fil negozjati Aħna lesti nantu nannu l-partitana u nittama illi fil-presidenza ta'kom nkun nistaw naslu għas suċess fir rizultati grazzi. Issa sur Agnew, grazzi sul Galdes, mux se naħli xej fis li ġejjin biex imbiddel il-klima il imma nishtiq namel nħares l-ura bejn il sin il snin tal-74, 75 u 76 meta kien hemm bidla kbira fil- fil-klima. Intkom għaddejjin issa fil- eh, denitatjur eh, jista jeqret l-bdewa kolla, bżon li konna eh, skema ta' industrija tal-industrija, aħna dana kellna bil- bil-pitravi u ħarġu mbagħad għamlu pjan u għamlu din l-assikurazzjoni. Għanna bżon ta' xaħġa simili, ma nafx xinu għaddej f'pajjiżi oħrajn, però mhuwiex ġust li produttur wieħed eh, għandu jibbati din il- din is-sofferenza kollha u ma jista' jagħmel xejn bla safar li jkunu migrana qed immigraw minn pajjiżi oħrajn. fil renju Unit aħna għanna uh, animali free range. U dina eja uh, aħna għanna erba ġimat uħra un bat il-prezzijiet se jinżlu u se jinżlu fuq livell illi eh, ma jkunx iktar fattibli, għandu bżon, għanna bżon ta' sens komuna unek u anki supermarket. Zaħna kolla edin fl-imkina unek jiridu nejnu l-xurxin. Il-migrazzjoni il tal-safar issa edha tieqaf imħabba l-bart u il-mart se jieqaf u anki il-fat illi eh, il-, il il-klim, il-temp e, e, e, issa sa' jitjieb u din marda ma tħuġ gost meta jkun hemm iktar sħana. Allora kull maridu sa' issa rridu nirreżistu nkomplu jiena personalment jiena bidwi u jekk aħna nistgħu nużaw dawn il medicini u il-problema ta' dawn il-mediċini għal rezistenza. Hemm problema kbira għaxum bat jek jiġri eh, dan u tasla l-rezistenza, allora jkonna bat nimportaw. U inti semmejt il-benestri tal animali jina naqbel mi għak jem bizzejt leġislazzjoni jem bżon li tiġi infsata. Għan poseł Ferron. Presidente, Monsieur le Ministre. Grazie, Presidente Ministro. Uh, grazzi. Aħna ta' grazzi tal-qieta hawnhekk, aħna bħalissa fl-Ewropa qiegħda fi kriżi. Uh, Konċentrazzjoni tal-imprizi uh, tisir realtà li qegħdin fallu minn l lajnuna tal-Unjoni Ewropea ma l-SMEs li l-imprizi agrikoli qegħdin jonsu. Il-modell tal-Unjoni Ewropea sfortunatament qed taċevola l-industriji l-kbar u mhux iż-żgħar. Aħna fuq il-Kumitat ta' Kummerċ Internazzjonali ġifirma dan il-ftejjin bejn tliet gruppi kbar li juri illi naqblu li sfortunatament il-bdiwa tagħna qed jiġu sagrifikati għal skambju liberu kummerċali. U allura eh, kif il-kontinent ġdid ħabbar illi ser item it-trattat tal-Transatlantiku għalena u l-bqija.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 dan l-artiklu 270 paragrafu 4. Aħna kif ħanamlu biex eh, kif ħanamlu biex nejdu l kif għajkampaw il-bidiwa jek għana ħew tagħhom. għajnuna taħħom. Fuq 260 il-fondi sekuritarju tal-izvilup rurali dan il-flus jista' jimur l-immigrazzjoni. Ġifiri, eh, fil-fema tijaj, aħna rridu niponu għalli għadi, għalix il-flejjes, eh, għal-bdiwa, rridu jmorru għal dawk li jiexu fil-żoni rurali, għal-bdiwa, u għal-immigrazzjoni ħagħuħra, u fondi ġiġu miex mkini ieħor. Dank u wel, voorzitter. Uh, welkom, minister. Eh, Grazie. Pala rappresentant tal-Partit ehm, Olandiż għall annemali huwa e, minnu illi flimkien mal-agrikoltura u s-sajt, il-benestri tal-annimali wkoll huwa importanti ħafna l-kabinet tijek. Il-Parlament Ewropew jista' jihu eżempju minn għandkom. Issa huwa żmien illi tawru x'tafu u x'tafu tagħmlu Dak li xaqsam il-benessri tal-annimali. Għal dak li però per eżempju strateġija ġdida li l-annimali biex ma jkunx hemm daqshekk robija tal-annimali intensivu, u daqshekk rototwal għal trasport tal-annimali. Ħafna nies industrija qed jistennewhom dawn ir-regoli u dak li huwa attivisti tal-benessri tal-annimali u segmenti differenti tal-popolazzjoni qed jistennew biex inti tiġi miżuri li wieħed jista' juża jaħdem bihom. Ovvjament da pjattaforma ħaġa tajba, iżda mhix biżejjed għal dak li qed jagħmlu wkoll il-Parlament u bosta stati membri, tista' tħeġġeġ il-Kummissjoni biex jiġu l-qudiem din istrateġija ġdida nittama li dan ikun il-każ. Iżda meta nerġu biex nipproteġu annimali ħajji, jenna bżon najnuna ta'kom. Miljoni ta' ta' għasafar li passu li jużaw mil-Malta pala posta serħan eh, fit-triq tagħhom. Palissa il-kaċċa eh, eh, għada eh, permessibli u ħafna speċi li għedin jinqatlu anki fil-rebija minna għut l-ġemata uħra ġifiri 10.000 kacċatu xa jkunu għedin jisparaw ħafna minn dawn il-ħammi musulmin. Ili huma fit u anki animali oħrajn huma f'teddida. Allura, Ixini nazzatijak Malta bħal ġenna tal art tal-safar jew għagżira ta' mewt għall-annimali. Grazzi. Sur Pozzano, grazzi, Sur Ministru, inti kellimt ħafna dwar l-importanza li l-Europa jkun model ta' tama, prosperita u paċi li jissa u għasal iż-żmien li namlu rendi kont U din hija xi ħaġa li l-popli Ewropej ġiet ukata, l-popli Ewropew ma jistgħux ninsew il-bdiewa nfushom. Il-bdiewa nfushom jinsew kemm importanti sejf biex imdaqid. E, inti konta tisaq fuq l-importanza tal-bdiewa ma di mhix attività ekonomika bħal-oħrajn għand kellu ċertu e, kellu ċertu ċidi e, tal-klima, tas-saħħa. Inti per eżempju samej xejn fil-prezzijiet nani misaqsija fuq dan fil-fatt. Għaliex il-bdiewa iridu joqogħdu għal-volatilità ta' prezz illi diffiċli ħafna biex għom ikampaw fil-impriża tagħhom. Allura se tagħmel dan rigward. Barra minn hekk hemm ukoll setturi oħrajn fejn inti saħaq fuq il-bjenestri tan-nimari pereżempju. eżempju Jiena nfakkar l-importanza ta' din il-kwistjoni mat partikolari fuq it mim tal-ħajja tal-annimali, kwistjoni ta' trasport tal-annimali u kwistjoni tal-biċerija. Eh, Biċeriji. Eh, kif taħdem fuqhom? U barra minnek fuq semplifikazzjoni, eh, aħna napagġaw bisieħ din il-bicċa firri mhux biss u lat agrikolu ma kif kustjoni ġenerali tal-implementazzjoni tal-kommissjoni ta' dan il-mizuri. U minna ħatija għaxi naħdem fil-foresti, ikusem fil-foresti. Inta tamman nkunu saw naħdmu fuq il-kwestjoni importanti ħafna ħafna lejna u effettivament u xmin sew għalissa grazzi ta' sew instru. Uh, uh, grazzi din nilqaw hawnhekk komitat kumitat tagħna. Naħseb aħna ndirizzaw l-iktar punt eh, li jaħraq u li eh, wa sensittifi li ħadd ma ndirizza inkluż inti Ministru l-Unjoni Ewropea għandu relazzjoni importanti ħafna mar-Renju Unit u l-agrikoltura hija fil-fatt l-qalba ta' dan kollu. Fil-2014 ir-Renju Unit esportaw 16 biljun lejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea sportaw 40 biljun ta' prodotti um, agrikoli lejn l-Unjoni Ewropea, lejn l-Unjoni Unit. Uh, um, perċentwal pjuttost kbir huwa esportat lejn l-Unjoni Ewropea u 23% tal-esportazzjonijiet eh, lejn l-Unjoni Unit tal-ġobon ġie minn Franza, 50% tal-esportazzjonijiet tal-laħam tan-naċi tbatu lejn Franza. Ir-Renju Unit eh, Prim Ministru Daniel il-ġimgħa, il-Prim Ministru tal-Renju Unit din il-ġimgħa, ir-Renju Unit saħqet fuq il-importanza tal-inżommu il-kummerċ bejn il-prodotti u servizzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit. Sur il-presidenza tiegħek, il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea se tiġi fissata u anki negozjati u s probabli se jinbdew. X'passi se tiħu inti biex tiffaċilita dawn in-negozjati? u biex tara li żewġ naħat jiġu trattati bħala msieħba inda dan il-proċess, grazzi. Honorable Brannan. Grazzi, Stewart għamel il-punt illi għal il memx tista' tagħmel dwar l-safar migratorji u li passu. Ma mhux veru Stewart, tista' tista' tisparalhom u jiena naħseb illi l-Maltin jagħmlu ħafna lil biċċa ta' sol jisparaw l-annimali, ġifieri hemm soluzzjoni hemmhekk fiha di biex tipprevenzjoni l annimali fil-influenza avjarja. U biex ngħidu lis-Sinjura Dodds ikkolli ngħid Marelli illi inti qed fuq problema illi għamet iżda inti u l-partit tiegħek qalu li aħna bżonn nitilqu mill-Unjoni Ewropea issa sew se nagħmlu issa issa xelet il-bozza naħseb illi għamiltu zbal traġiku tal-waħx u miskom tammettuwa u miex toqodu issa tgħidu li issa rridu trattament preferenzjali issa għamilna deċiżjoni ridikola fir-Renju Unit illi nitilqu mill-Unjoni Ewropea. Imma il-punt tiegħi ta' sustanza hija illi issa fil-presidenza tiegħek għas-sitxu l nmiss. Tista' tħares lejn opportunitajiet kollha li jistgħu jeżistu nippromovu l-agroforestrija. Inti semmejt is-sitwazzjoni tal-nuqqas tal-ilma fl-Ewropa. L-agroforestrija hija waħda mill-mezzi kif aħna nistgħu nużaw għall-aħjar il-provvisti limitati tal-ilma tagħna. Grazzi. Dziękuję pan poseł Petir, pani poseł Petir. Hvala gospodine predsjedniče. pozdrav. Njelveli Petir, grazie president na u kol naxtiq nawgura l-ministru l-komitat tana. Nixtieq inkun naf kif ser jitratta il adozzjoni tal at legali illi huwa għandu l-għan illi neħu eh, prassi kummerċjali nġusta fl-Unjoni Ewropea. Il-rapport tagħna li aħna dattajna wera illi il-bdiwa u kol huma l-iktar ħolqa fil-katina li hija dajfa u illi kollhom jerfaw il-responsabilità u eh, ibatu. Aħna li rajna kolli, da ma setax jisolvu l-problema illi għamet minħabba il-prassi illi ġiet implementata mill katina tajen ta' supermarkets għalix dawn huma aktar eh, bdiwa taħt pressjoni illi kollhom ibatu taħt il-konsegwenzi tal-ksur unilaterali tal-kontratti offert pal daw. U aħna rridu nwaqfu dawn it-tip ta' prassi li tagħmel il-Presidenza Maltija ser ġimma ħaċertu novezzi għal dak li huwa leġiżlazzjoni li hija il-neħija tal-prassi kommerċjali inġusta. Nishtiq nisma' kommenti ta' kofoda. Nasir Venakov. Grazzi, Ministru, grazzi, Ċer. Grazzi, jina batlek itra li ġiet firmata minn 15 istat l-MEP ġeji minn familji politiki differenti u hawnhekk nisħu illi inti għandek tipproponi strateġija ta' ħruġ rigward is-sanzjonijiet li huma imposti fir-Russja. Aħna rridu illi ne, illi nollu s sanzjonijiet tar-Russja u l-embargo. Dan huwa waħda mill raġunijiet wara il-prodotti agrikoli u aħna ma nistawx ninsew illi aħna qegħdin inbatu għal dawn intenzjonijiet u jekk naħu dan l-embargo jew minħabba l-embargo żomma hemm iktar kompetizzjoni f'dan l-Unjoni Ewropea u għal darba oħra il-bidiewa jkollhom jibatu għabba fek. Ħadd dwar dan u kieku iv x'se tagħmel. Grazzi, Ministru. Il-bira kelli l-opportunità li nkellimkom fil komitat tas-Sajt. Mill-Olanda aħna għandna mistoqsija urġenti għalikom. U l-kollega fil-Davanda minn l-Olanda għanda problemi gbar għaliex għandek elluf ta' bdiva li jridu jalqu um, l-imprizi tagħhom minħabba il-leġiżazzjoni ma kienx tara ma kien mamru xi ħażin. Imma bħalissa dan hemm dan il-kumitat ġid biex jipprova jara kif ser jisolvi l-biċċa ma bżonn l-appoġġ tagħkom kull miżura li tistgħu tħeġġu fl-Olanda ħajjejnu u ħajkunu kruċjali Jiena tkellimt imma ministru wkoll imma eh, kemm aħna napoġġa ovvjament l-ambjent, imma jekk nistgħu ngħinu u min u il-minu mhuwiex iċħat il-nistgħu ngħinu il-min mhuwiex ħati u nikkastigaw il-minu naħseb illi nista' nagħmlu differenza kbira. U inti tista' tgħinna. Sur Marjas. Grazzi. Jiena minna ħatijaj nixtieq nawgura l-Ministru u nixtieq nawgura l kull suċċess għandi mistoqsija li ġeja. Il-bdiwa um, jiddispjaċijom illi edin jiftaqru minħabba l-politika ta' trojka, edin jħabtu bieċomu problemi kbar. Edin jimmobilizzaw rħom bil-qawwa u bis-saħħa. Problema hija ovvjament il-politika ta' awsterità tal-Unjoni Ewropea. Iżda wkoll minħabba li l-Unjoni Ewropea Għal għal-etajnej għal-prinċipi gbar tal-politika komuni, jġifiri il-prinċipju tal-preferenza komunitarja, prinċipju illi jiproteġina, jiproteġi il-bdiba, u għalek illi il-Greċa fil-81 kienet daħlet fil-Unjoni Ewropea palma għamel ħaddieħor illi imma dak il-prinċipju abbandonaw għaliex privileġajna il-skambju liberu u mara konta b'DUTO u eh, spiċċajna provana taw il-politika ta' kull tip ta' regola tal-pajizi kollha. Allura, issa eh, ħabbru li issa ħajkonna politika ta' protezzjonizmu fi kondizjoni u importanti li aħna nżomm nħarsu il- frontieri tara miftuħin li ma niftaqrux għal dik li għal-bidla fil-klima, għal dik li għal-bidla tal internazjonali internazzjonali. Kif ser trattaw dil-kwestjoni għal dik li għal-CAP, e kif aħna nafuwa minn meta ġi imsejjes billi nqisu l-evoluzzjoni moderna. Jixtieq li tgħidilna ifhem jekk intom tixtiequ tmorru uh, f'dak il-rigward b'dik uh, it-triq. Aħna rridu li nkunu realistiċi li huwa il-bidla fil-politika mod partikolari minnaħa tal-President Trump. Ili ħajja poġġa suppost dawn l-bdiewa minn ħajja poġġu. Sur Tarabella. Skużani, jina ma stajtx nisma' prezentazzjoni tijek għax kont fl-oħra. Ġifiri, qed nitkellem fuq xaffariet, ma jistakoni diġa semmejt xaffariet li diġa semmejt. Qed punti il-Brexit madam hemm trid Brexit, eh, ma iżuna mej trid Brexit eh, ibes, mish problema, nimħazbu komplikata, ma mhux aħjar tibdew tirreaġixxu, tibdew ħajju ruħkom, tgħidulna x'taħsbu, tuna roadmap għalli xan jridu naħdu għatta mizuri, per eżempju, il renju kienu obbligawna l-Ewropej kollha li konna ftajim ta' preferenza biex eh, konna il naċ minn New Zealand u oħrajn. Maħna naqraw nqumu mill-ħam tal-naċ tal-New Zealand u l awstralja Aħna irridu Brexit veru, jekk trid Brexit ibes sewa wis maħna rridu nħarsu l-prodotti tagħna Aħna ma nistawx il-bdiwa Ewropej illi eh, mibatu mhux protezzjonizmu jekk realtà ekonomiku. Eh, eh, Sur Trump ukoll qed jgħid America first, ma sax ngħidu Europe first. Ah, mina ġaħna ħafna iktar intelligenti minnu u għaxu msobba ma nistgħu ngħidu kwaħdi dobitaw mill intelligenza tiegħek tiegħu. Aħna wkoll fuq di li hija il-prodotti mm, tas-soja fl-Amerika tisfel u fl-Istati Uniti. Nistgħu namlu sit privileġi ma l-imsiħba ta' ma l-ġarjen ta' ma l-Ukrajina, Russja per eżempju fuq livell agrikolu speċjalment jina naqbel ma kollega Nekov. Ila li xanżomu dan l-istansenijiet, il-verità. Allura, ejja nikondannaw dak li qed isir madwar id-dinja. U ejja nifavorixxu il-ġirien tagħna u ikonna nifavorixxu pereżempju par-Romanija illi ħajsiru produttur kbir agrikolu anke minħabba li il ġirin taħna minn għodun noqogħdu nisportaw is-soja mill-Atlantiku minn tal-Atlantiku, aħna għandna kundizzjoni klimatiċi biex dan iseħħ. Aħna e, u aħna mlux noqogħdu ngħidu e, li jiddu niġġieldu kontra bidla fil-klima biex noqogħdu mal-esportazzjonijiet transatlantiċi. Hemm ukoll il-bidiwa li għandhom diregolamentazzjoni regolamentazzjoni tassu abbandonaw il-mekanizmi ta' regolamentazzjoni li kienet effiċenti ħafna għal xi 10 snin, nafu li l-kwota eh, tkiber ħafna eh, u ħadd ma jrid jitkellem dwar din il-problema illum il-ġurnata. il problema illum il ġurnata il il ġurnata u eh, istanna pożizzjoni ċara li jeddominata dominata mill Liberali illi ma rridux iktar jitkellmu dwar regolamentazzjoni. Imma issa meta aħna noħorġu fuq il-ħalib u il- Met-sokkor, hemm problemi jekk ma nagħmlux hekk u nagħmlux il-kwotas. Aħna jżilmu xi ħaġa inti ġej minn pajjiż respettabbli jista forsi jieħu ridni fidej dan il-xol kbir u jgħid għamlu regolamentazzjoni ġdida uffiċenti għamlu dan għamlu dan l-isforz il-Parlament kien hemm rapporti li hemm isforz fuq il-ħalib, iżda mhux biżejjed. U allura sur Ministru inti trid inti trid ridni fidejk u tara kif toħroġ metodu ġdid ta' iktar effiċjenti ta' regolamentazzjoni. Tak, tak, poġġelam poglom że porozumienia powinny Iva naħseb illi il-ftejmiet irridu jiġu trattati bħala sħobijiet u l-benefiċċji irridu jgħaddu l żewġ partijiet, ma jistax jkun hemm privileġġi partikolari għaliex imbagħad ma jkollniex sħobija. Grazzi ħafna l-Onorevoli Buda. Grazzi, President. Grazzi wkoll il-Segretarju Parlamentari Sur Galdes. Id-dispeċi li ma konċ prezenti ma smajċi prezentazzjoni kolla, pero nafx qed jiġri fil-pajjiżi fil-vant tal-Ewropa. L-art qed timbih u xi multinazzjonali issa għandhom u artijiet f'kbar fidejhom u 40% ta' art agrikola issa qiegħda fidejn kumpaniji barranin. Din hija xi ta' sew serja, punt li diskutejna fil-Kumitat tal-Affarijiet Agrikoli. U allura ma wasalx il-waqt forsi għal kummissjoni li tieħu azzjoni dan ir-rigward. Għandek madwar seba' tmin kumpaniji barranin illi għandhom l-art tar-Rumanija ħafna drabi dawn lanqas ma kumpaniji bbażati fl-Ewropa, qegħdin eh, pajjiżi bħal Lebanon, u l profitti lanqas ma ġejjin fl-Ewropa jew jibqgħu fl-Ewropa bekk eh, il-bdiewa ma jistawx jibqaw iħarsu l-art tagħhom. Għandna programmi għal bdiewa żgħażagħ, però forsi issa rridu wkoll nikkonsidraw sitwazzjoni fejn ngħinu l bdiewa biex jixtru l-art li huma jaħdmu fuqha. Grazzi ħafna. Il-Ministru, inti smajt 20 kollega, kena dawn il-mistoqsijiet, kena diversi suġġetti li ġew indirizzati. Pero qed nara persuna oħra li tixtieq tagħmel intervent. L-onorevoli hmm. takula mela 21 se jkollna. Grazzi, President. L-ewwel. Nilqa lill-Ministru ta' Malta u ta' pjaċira lija u għalina li inti hija unek fostna. U importanti illi konna ġestjoni tal-foresti u xaġa importanti illi qed naraw dana bħala punt fil-prioritajiet tagħna u allura kif se taħdmu fuq dan il-punt tal-ġestjoni tal-forestri? Se jkollna forum taħt il-kappa tan-Nazzjonijiet Uniti il-foresterija sostenibli u kol hija marbuta mal-bidla fil-klima. Mbagħad għandna wkoll l-aspett tal-organic farming. Bekk, meta niġu għal sitwazzjoni ta' kriżi fis-swieq agrikoli. Se tagħmlu jekk l-iżviluppi ma jaqbux id-direzzjoni li nixtiequ, inti qed tassumi li l-iżviluppi se jkunu pożittivi. Il-Ministru fidejk jekk joġbok. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. ċertament għandi lista pjuttost twila ta' mistoqsijiet ma dana kollu jina se nagħmel l-almu biex nwieġeb l-aqwa mod possibbli. Mela, il-mistoqsija tas Sur Dess, is-Sur Andrew ukoll u s Signora Rodriguez dwar il-politika komunità agrikola wara l-2020, wara diskussjonijiet twal fil-Parlament dwar it-tfassil possibbli ta' CAP tal ġejjini hija xi ħaġa li aħna segwejna b'interess. U bekk naħseb taqblu miegħi illi kollox irid ikun orjentat fuq riżultati biex ikonna simplifikazzjoni għal bdiewa u l-amministrazzjonijiet nazzjonali sa' il-Kummissarju Hogan ukoll ikkonferma il-komunikazzjoni dwar il-simplifikazzjoni dwar il-modernizzar tal-pak tiġi imresqa sa' qabel l-aħħar ta' din is-sena u bekk jiena pjanajt diskussjoni fuq dan is-suġġett fil-Kunsill Agrifix ta' Marzu biex niddiskutu dan il-punt ukoll. Punt ieħor li tqajjem tas-surdess ukoll kien dwar resistenza antimikrobika ċertament aħna nieħdu nota tal-pożizzjoni tal-Parlament fuq dan is-suġġett fin-negozjati li huma dejjin matul il-Presidenza tagħna aħna sejrin naħdmu wkoll biex nikkonsolidaw ukoll il-pożizzjoni tal-Kunsill u nadottaw pożizzjoni ambizzjuża. Jiena għandi wkoll punt ieħor dwar proposta omnibus u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri għal-bdiewa punt imqajjem mis-sur Erdos u anke mis-Sinjura Muller. Nittamaw li l-istituzzjonijiet tagħna flimkien jistgħu jistabrixxu l-pożizzjonijiet tagħhom dwar dispożizzjonijiet agrikoli ta' proposta omnibus matul dan is-semestru biex bekk inkunu nistgħu inniedu in-negozjati malajr kemm jista' jkun. F'April għandi l-pjan li nippreżenta lill ministri abbozz ta' test ta' kompromess dwar l-agrikoltura, dispożizzjonijiet rilevanti u l-Kunsill tal-Affar Rijiet Ġenerali imexxi fuq dan il-punt madanakollu l-Kunsill tal agrifix ukoll se jkun qed jindirizza dispożizzjonijiet agrikoli se naħdmu wkoll biex eh, inkomplu il-ħidma fuq il-proposta omnibus biex bekk nkunu nistgħu inwasslu simplifikazzjoni mingħajr dawmin għal bdiewa u anki għall awtoritajiet nazzjonali u reġjonali. Issa, mistoqsija oħra. Rabta ma l-agrikoltura u l-klima, l-LUCF, u kol kienem membri li għadċelna dan il-punt, mu partikolari s signora Muller u kol s signora Rodriguez Il-pak mod partikolari wara il-riforma tal-2013 kontribuixi għal ġlida kontra bidla fil-klima għal kem il-miri ambizjużi u ma bżonjużi biex eh, aħna nimmitigaw il-bidla fil-klima l speċifiċitajiet tal-settur agrikolu tal-foresterija irridu jitqisu wara l-2020 is-settur tal-bdiewa se jkun taħt pressjoni biex jipproduċi aktar ikel. U anki nafu li wara Pariġi rridu nilħu il-miri tal-klima mingħajr ma nxekklu l-produzzjoni alimentari. Il-Kummissjoni wkoll e proposti ġodda għal regolament tal-sim tal-pis u regolament l-UCF. Il-Presidenza taraf sewa il-Konsil tal-Ambjent qed imexxi il-proċess madana kollu minħabba żewġ proposti dak adottati mill-koleġislaturi se jkollu impatt ukoll fuq l-agrikoltura u l-foresterija fit-12 ta' Diċembru, il-Kunsill Agrifix ukoll kellu skampju ta' femiet dwar aspetti agrikoli taż-żewġ proposti. Ir-riżultat ġie mqassar fitra lill president tal konsil tal-Ambjent. Il-Presidenza tixtieq taċċerta illi l-elementi agrikoli jkunu rappresentati meta nżommu f'moħħna li l-agrikoltura wkoll tista' tkun parti importanti tas-soluzzjoni. Is-Sur Housling kellu mistoqsija wkoll dwar katina alimentari u kwistjonijiet rilevanti li ntejbu l-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-provvista tal-alimentari u anke li nindirizzaw prassi zlejali hija xi ħaġa importanti ħafna parti mill-xogħol tal-Kunsil fuq livell regolari u anke matul il-Presidenza Slovakka meta kellna konklużjoni tal-Kunsil dwar suġġett bħal dan. Il-Presidenza ħadet nota tal-inizjattivi propji tal-Parlament Ewropew anki għal dak li għandu xaqsam mill-UTPs fil-katina ta' alimentari u anki eh, rezoluzzjoni li għaddew. Issa, il-rapport tal-aħħar ta' Task Force Alimentari huwa disponibbli u bekk il-Kunsill sejjer jara x'tip ta' segwitu l komissjoni sejra tagħti għal żewġ dokumenti u kol brabta mal konklużjoni tal-Kunsill. Presenza ta' Malta taraf sewa l-importanza din il-kwistjoni u bekk jiena se nistieden il-Kummissarju Hogan sabiex jagħtina s-sitwazzjoni attwali dwar din il-kwistjoni u anki jgħidilna dwar x'intenzjonijiet għandu e, fir-rigwardazzjoni fuq il-konklużjoni tal-Kunsill. Anki biex ikonna għafas leġislattiv li ġi prezentat fl agrifiċ ta' Marzu. Kwistjoni oħra importanti li semmejt ukoll matul e, diskussjaj tal-bidu huwa il-bidja organika. Is-Sur Hausling u Sur Andriu għamlu referenza dan il-punt. Naċċertakom il-Presidenza tagħna hija impenjata bisħiħ biex tibni fuq il-progress kbir li l-kollegi Slovakki u Olandiżi għamlu fuq dan il-fajl jina nilqa kooperazzjoni tajba li ġiet żviluppata wkoll mal-Parlament u mal-Kummissjoni u nemmen li qegħdin naqblu dwar is-sensitività politika ta' dan il-fajl. Għalkemm il-pożizzjonijiet tagħna eh, qegħdin jaqirbu naqbel mas-Sur Housling illi fuq diversi punti xorta waħda hemm xi differenzi bejn il-Kunsill u il-Parlament dwar kwistjonijiet politiċi. Wara diskussjonijiet fil-Kunsill Diċembru għarafna bżonn illi konna nifqu u nirriflettu x'se nagħmlu fil-fatt dan iż-żmien ta' riflessjoni għen il-kolleġislaturi biex iqisu sitwazzjoni kif ukoll jiddeċidu dwar kif l-aħjar għandna navvanzaw lan huwa illi naħdmu mill-qrib mal-istati membri biex insibu soluzzjonijiet fattibbli għall istaġnar fin-negozjati. Fil-fatt kif forsi tiġa tafu, sejrin aħna fil-qedin anzi namlu dialogu mal istati membri biex nidentifikaw it-ħassib partikolari tagħhom. Dan l-eżerċizzju mbagħad sejjejn il-proċess biex noħolqu testa kompromess li tamaw ikun sadisfaċenti għall-Istati membri. Mod parallel, se nibqaw b'kontatt dirett mal-Parlament għaliex lan tagħna huwa li nnidu mill-ġdid il-proċess ta' negozjati u fil-fatt trilogu huwa ppjanat għat 22 ta' Marzu bla dubju ta' xej ir-riżultat ta' dan it-trilogu mod partikolari il-progress reali li sejrin irreġistraw se tkun indikattiva għal dak li ndu il-progress ta' dan il-fajl. L-influenza ta' tjur, punt il-Sur Andrew u kol u Sir Agnew kol eh, sewa etnajt eh, Iva Agnew. Mela, din l-influenza ċaġa serja ħafna din u diversi stati membri jaffaċċaw din il-problema minħabba t-tifqija li kena dawn l-axar ġimat. Il-kwistjoni u kol ġit diskussa fil-Kunsil ta' Grifix ta' nar it-tnejn u tlabna l-Kummissjoni li tejn il-produtturi mill-quta u bekk il-preżenza ta' Malta għazlet li tiffoka fuq tejjija ta' emerġenza u din tkun priorità. Mhux biss l-influenza ta' tjur, kena situazzjoni u kol fi gżidela fastidjoza il-denita seasons u allura tajjeb illi aħna nħejju ruħna għal situazzjonijiet simili. Chief Veterinary Officers tana u kol se jiddiskutu eh, dan il-punt għada fil-grupp ta' ħidma u l-laqaliħaj kollha għada. Punti ieħor importanti, relazzjoniet internazzjonali ta' kummerċ Sir Ferran ta' referenza dan il-punt, aħna se nkomplu nagħmlu monitoraġġ ta' kwistjonijiet agrikoli brabta ma' dawn negozjati ta' kummerċ, inkluż l-FTAs mal-Ġappun u l-Mercosur, li se ġiġu negozjati dawn il-ftejmiet ma' dawn l-imsieb importanti fejn l unjoni Ewropea għandha interessi offensivi kbar għandna potenzjal kbir u bekk ikollna aktar impjiegi tkabbir u investimenti fl-Ewropa sakemm dawn jibqgħu bilanċati. Irridu naċċertaw li naċċertaw illi konna wkoll bilanċ u nqisu setturi kollha fosthom ovvjament l-agrikoltura. Mbagħad mistoqsija dwar il-benessri tal-annimali. Eh, Signora Heisekamp u Sur Denand. Grazzi fil-fatt għal dawn il-mistoqsijiet tagħkom dwar dan il-punt. L-esperjenza tiegħek dan il-qasam dan l-aħħar snin eh, u koll iġelli u koll naħseb aktar u aktar illi hemm sens ta' responsabilità fost iċ-ċittadini tagħna fejn jitlu l-annimali u allura aħna nkomplu napoġġaw il-pjan tal kummissjoni li konna pjattaforma tal-Unjoni Ewropea dwar benessri tal-annimali li inizjalment ġi propost u anki kellu appoġġ wiesa' mill-Kunsill biex bekk ikonna applikazzjoni konsistenti tal leġislazzjoni eh, Ewropea u nifaċilitaw l-iskambju tal-aqwa prassi ma fil-presidenza tagħna se nisqu l-importanza tal-kummenti tal-partit interessati għal diskussjonijiet fir rigward ta' din il-plattaforma fil-Kunsill se jrin ukoll nilqgħu diskussjonijiet fuq dan il-punt partikolarment biex nidentifikaw oqsma fejn għanna bżonn ċarezza biex ikonna implementazzjoni armonizzata. Bħala Presidenza se nappoġġaw u anki nipparteċipaw f'żewġ avvenimenti tal-benessri tal-annimali għal dak li għandu x'jaqsam l-elenkar tal-speċi eżotiċi biex bekk naraw illi naqerbu eh, ikonna situazzjoni fejn dan is-suġġett innamlu progress fuq għaliex huwa ta' interessa ċittadini u importanti li nkomplu nibnu fuq kisbiet tal-passat fir rigward tal-benessri tal-annimali. Aħna nqisu il il-pjattaforma sejjer tatina forum biex nkunu nistgħu nindirizzaw dawn l-idejat b'sensa kollaborazzjoni. Issa trasport tal-annimali, ir-regolament attwali għal dak inxaqsam il-ħarsin tal-annimali matul it-trasport hija xi ħaġa li ġiet adottata fl-2004. Minn dak iż-żmien law, il-Kummissjoni ma ppreżentax proposta ġdida tal-trasport tal-annimali u allura m'għandniex pożizzjoni bħala Kunsill dwar din kwistjoni meta niddiskutu il-pjattaforma għal-benessi tal-annimali smajna minn diversi delegazzjonijiet illi rridu ninforzaw liġijiet eżistenti u mux nizviluppaw rekwiziti ġodda tal-benessi tal-annimali fuq livell tal-Unjoni. Ħafna referew ukoll għal priorità tagħna tal-ilma. U kif semmejt fil-bidu, nemmen il-kwistjoni tal-ġestjoni tal-ilma hija waħda rilevanti importanti kien is-suġġett ukoll ta' avveniment dan l-aħħar li kelli DG FFA f'Berlin u DG 20. U nittamaw illi permezz tal-diskussjoni fil-Kunsill nkun nistgħu ndirtaw sitwazzjoni u anke ntejbu l-pożizzjoni tal-bdiewa. Nirreferi kull jekk tippermettuli għal problema li forsi eh, t iddejjaqna għal koll eh, eh, dak li kulħadd qed isemmi l-Brexit. Ċertament smajna il kapita stati ta' gvern huma kontra eh, huma favur anzi l-istqarrija ta' 29 ta' Ġunju 2016 u huma lesti fil-fatt li jibdew negozjati ma' Renju Unit hekk kif ir-Renju Unit jinnotifikana taħt artiklu 50 u jilqgħu l-intenzjoni ta' Renju Unit li jagħmlu hekk u dana sa qabel l-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena. U saħ u kol li kolunku ftajim ikun ibbażat fuq bilanċ ta' drittijiet u obligi u l-aċċess għas-suq uniku jeħtieġ ukoll li wieħed jaċċetta l-erba' libertajiet. Dan l istaġun naħseb li għadu prematur illi niddiskutu l-impatt ta' ġejjini tal-Brexit fuq qasam partikolari ta' politika. Kien hemm ukoll referenza għal foresterija, diversi foskom fil-fatt referew il foresterija U għonek aħna se naċċertaw li il-prinċipji li joħorġu mill-istraġija tal-foresterija jiġu promossi fuq livell internazzjonali matul il-presidenza tagħna se naħdmu sri biex bekk ikonna pożizzjoni bilanċata tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri meta nħejju għal Forum ta' Nazzjonijiet Uniti tal-Foresti f'Almejju 2017 u għalantana jaċertaw li din il-pozizjoni u kol tirrifletti il-valuri tagħna u l-sforzi tagħna biex inħarsu kif ukoll nagħmlu ġestjoni sostenibbli tal-foresti tagħna u għalantana li nekontribuxu b'mod attiv għall-implementazzjoni tal-istrateġija tal-foresti tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li nirrispettaw il-kompetenzi nazzjonali u nqisu l-Kommissjoni l istati membri huma atturi ewlenin biex iwettqu l-istrateġija l-antana se jkun il-pilastru internazzjonali tal-istrateġija biex nipromuovu il-ġestjoni sostenibli fuq livell internazzjonali. Il-presidenza u koll se tara li jkonna pozizjoni għall-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha għal dak li se jsir fit-12 is-sessjoni tan nazzjonijiet Uniti li se jsir f'Mejju 2017 New York. U bekk il-presidenza se tħejji abbozz ta' konklużjoni tal-Konsill li riflettu l-sforzi fuq żmien tal-Unjoni Ewropea biex nwaqfu d-degradazzjoni tal-foresti biex ikonna ġestjoni effiċenti fuq livell globali. Il-Presidenza flimkien ma' Kummissjoni u Delegazzjoni Ewropea sejrin jirrepreżentaw l-Unjoni Ewropea fit 12 sessjoni. Għal dak li nxaqsam l-agenda tal foresti aħna se nagħtu attenzjoni għal proċess brabta mm, mal-andament biex bekk naraw illi kulħadd ikun aġġornat bħala stati membri f'termini ta' ftehimiet u negozjati ma' pajjiżi terzi brabta ma' linjam u prodotti linjam importati lejn l-Unjoni Ewropea. Mistoqsija oħra dwar l-embargo tal-Russja Is-Sur Nekov għamel referenza għal dan il-punt grazzi l-mistoqsija tiegħek. Irċevejt fil fat li ittra tiegħek u nifhem tħassib tagħkom f'dan ir-rigward kif taf eh, kwistjoni sensitiva l-aħħar din u se niddiskuti l-kwistjoni ma l-kollega tiegħi responsabbli għall affarijiet barranin biex naraw kif listaw nindirizzaw dan il-punt bl-aqwa mod. Fl-aħħar, il-kwistjoni dwar il-nitrati, nitrates, sur Pirik, anzi, Sinjura Pirik, aħna narfu s-situazzjoni tal-Olanda brabta ma' nitrati u qegħdin nistudjaw is-sitwazzjoni. Mbagħad kellna mistoqsija tas sortakula jina sejjer naċċerta li l-Kunsill jagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni tas-swieq fil-setturi l-linja agrikoli u bekk naraw li jkun hemm appoġġ li jingħata f'waqtu fis-setturi u bekk anke nsaħħu l-kompetitività tal-agrikoltura Ewropea nilqgħu l-isforzi tal-Kummissjoni biex tagħmel stabilizzazzjoni fis-sriq, partikolarment fil-loqsma tal-ħalib u anki il-majjar biex bekk niftħu fl-istess waqt opportunitajiet ta' kummerċ anki biex ikonna kuntratti ma' pajjiżi terzi u naċċertaw li l-istess attenzjoni tingħata wkoll lis-setturi illi potenzjalment qegħdin friskju fl-aħħar. Kenna mistoqsija tas-Sinjura Heisekamp dwar il-kaċċa f'Malta kif tafu. Hawnhekk qed nirrappreżentaw il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Presidenza u dana fisem 28 stat membru u ma nistawx nitlu f'kwistjonijiet nazzjonali għedin hawnhekk biex nippreżentaw il-programma sitxu li ġejjin. Ma dana kollu inwieġeb anki l-Sur Brennan f'Malta. Jiena ma eh, Jiena niċħad dak illi wasemma, Malta għanda fil-fat reġim tenforzar stret u taħt ir-responsabilità tiegħi Malta issa edha u kol tamel progress kbira konservazzjoni tal sanfar ma dana kollu aħna edin hawnhekk nirrappreżentaw 28 stat membru u ma sawx nitlu f'dettalji nazzjonali ma dana kollu jina lest niltaqa' magħkom fuq livell individwali biex nispjega l-affarijiet kif huma brabta ma' din il-kwistjoni u anki wara din il-laqa senati l-informazzjoni jekk intom titolbuni namel ek. President, Sur Tarabella. Grazzi ta' sew tal ġibt il-kulħat. Iżda jina għamilt mistoqsija fuq il-Brexit u l-attitudni tagħna li fundamentali fuq l-istrateġija Ewropea brabta biex nifavorixxu il bidriwa tagħna meta dak kienx qed jagħmlu l-Istati Uniti u ħtieġa li konna regolamentazzjoni aħjar ma ma jġibnix ministri imma naħseb ma forsi mhux importanti għalik il-kwistjoni. Nous pouvons suspendre la séance quelques minutes. Nistaw nieħdu break trid qasir. We can uh, have uh, Nistaw niltaqgħu bilateralment fuq dan il-punt. Però naħseb huwa prematur niddiskutu Brexit għalissa ġadna ma nafux se jiġri. Tak, wczoraj też wyraziliśmy taki pogląd, że... E, Iwa? Semmejna illi meta naraw id-dinamika ta' situazzjoni u d-deċiżjoni ta' dal-aħħar tal-rati fir-Renju Unit, eh, ċertament is-sitwazzjoni qed inbidel. U jiena tassew naħseb illi neħtiġu aktar żmien u rridu nkunu kawti u jkonna approċ fejn nirrispettaw eh, l-imsieħba tagħna. Ovvjament, iż-żewġ naħat b'xi mod se jitilfu xi ħaġa, iżda biex ikonna bilanċ irrid ovvjament nagħmlu kawti. Qed nara qed nara li għandna kellim ieħor. Iva fuq il-Brexit jiena nifhem li ma tistax tuġibni Imma Mr. Istu Tarabella u jiena minn il-ek mistaqsija fuq il-kwistjoni tal-volatilità tal-prezzijiet u kif nistaw nistabilixu situazzjoni għal bidiwa tagħna f'dan ir-rigward għax hija essenzjali ħafna lina din. Czy jeszcze pani poseł Seneo, tak? Pani poseł Seneo, tak? Bardzo proszę. Inti għandek mistoqsija wkoll? Iwa, grazie, President jina ma nemminx il-Ministru wieġeb għal mistoqsija tiegħi dwar nuqqas ta' gwaljanza għan nisa fil-qasam agrikolu u anki s sidja komuni. Grazzi. Jeszcze tex pan posew Buda. Na, doar foarte scurt, domnule secretar, v l-Onorevoli Buda. Sila kurrent ku fenomenu de konċentrara. Inta, ħana konna mela mistoqsija ta' fuq dal-fenomenu ta' konċentrazzjoni tal-territori fil-van tal-Europa. Proszę Państwa, nie omówimy wszystkich problemów. E, powtórzenie tych... Mussen kunu nistaw niddiskutu l-problemi kolla u jekk ovvjament tirrepetu l-mistoqsijiet ta'kom ċertament kunu qegħdin tisqu il-messaġġ tagħkom u naħseb il-Ministru mhux se jinsa l-kwistjonijiet li huma għalkom. Ek Ministru forsi tista' tirreferi għal dak li smajna fil-qosor, fil-qosor ħafna kjoġbok. Ċertament naħseb tapprezzaw ukoll li ċerti dettalji ma jistgħux nataw issa dana kollu xorta waħda se noffri servizz tal-uffiċjali tekniċi tagħna li jistgħu wkoll jagħmlu laqat biex bekk nitlu għal dawn id-dettalji illi semmew matul din il-laqa. Mówmy się także, jeśli ktoś chce... Tajjeb, mela naqblu għal dan li ġej. Jekk xaħat foskum jixti iktar informazzjoni fir rigward tal-mistoqsijiet li saqsejtu tistaw u kol tiktbu lill-Presidenza u tistennew tweġiba bil-miktub huma wkoll min-naħa tagħhom bħala Presidenza lesti jagħmlu hekk. U allura grazzi. Bardzo ciekawy prezentacja. Grazzi għal approċ komprensiv u għal prezentazzjoni tiegħek. U fil-fatta hawnhekk għandna messaġġ tajjeb li se jkollna kooperazzjoni tajba ma' Malta fis-sitt xhur li ġejjin. U ċertament intom qegħdin taħdmu fit-Trojka mal-Slovakkja u l-Olanda u bekk il-preżenza tagħkom se ġib fit-tmiem dan il-proċess kollu. Jiena kuntent li semmejt il-kwistjoni tal-ilma pereżempju li waħda importanti ħafna bekk nawguralkom kull suċċess u nistennew bil-ħerqa ix xogħol flimkien magħkom. U forsi nifqu minuta issa kemm biex inselmu lill-Ministru u għahna ovvjament l-esti biex eh, nwieġbu għal mistoqsijiet li sta' jkun hemm anke l-kooperazzjoni fil-ġejjini. Grazzi. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Um,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 te svako smanjenje bacanja hrane znači i manji pritisak na poljoprivredno zemljište, manji utrošak vode, pesticida i gnojiva. Prema procjenama projekta uh, Fusions, sektori koji najviše pridonose rasipanju hrane u Europskoj uniji jesu kućanstva sa čak 53% i prerada sa 19%. Sektor usluživanja hrane pridonose sa 12%,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 onim metodama smanjenja rasipanja hrane koje su se do sada pokazale učinkovitima, poput lokalne prodaje hrane i kratkih lanaca u opskrbi hranom. Ne treba zaboraviti niti uspješne promotivne edukativne kampanje koje djecu od najmanjih nogu uče konzumiranju zdrave, svježe, lokalno proizvedene hrane e, poput, poput projekata Eat Think 2015, e, ali i sheme dostave mlijeka te voće i povrća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 c'est la question de l'emballage tout au long de la chaîne, des formes d'emballage, des formes de conditionnement tout au long de la chaîne. Bardzo dziękuję. Pan poseł Zullo. Zullo, pan poseł Zullo. Grazie Presidente, anche io faccio i complimenti al relatore per, per, il, relator, per la, il lavoro fatto.